Ringrazzjakom il-kol tal-interess ta'kom u tal-appoġġ f'din il-kawża komuni. Grazzi, Signor President. Thank you, Commissioner. Uh, I've received seven. Grazzi, kien hemm seba' mozzjoni ta' riżoluzzjoni biex intemmu d-dibattitu, d-dibattitu magħluq issa nsejri ngħaddu għal votazzjoni. So, Signora Gomez, ħan nisimgħu wara il-vot fl-Indonezja il-mozzjonijiet, il rezoluzzjoni dwar il-Repubblika Demokratika tal-Kongo, il-mozzjoni konġunta rezoluzzjoni, emenda wieħed, il-votazzjoni miftuħa. If you've all voted, the... Jekk il-koll votajtu, nistgħu nagħlqu l-votazzjoni. Amendment is... L-emenda maddeċ. for a resolution. Mela l-mozzjoni ta' risoluzzjoni issa dawk favur, dawk kontra, Astenzjonijiet għandiet. Kien hemm żball amministrattiv fil-lista tal-kellima formazzjoni e riżoluzzjoni dwar l-Indonezja u għal-dastant mod eccezzjonali ħanati il-mikrofonu l-Sinjora Gomes minn nofs. Very grateful, Grazie, President. Jena est l-Indonezja unħobba ferm naf il-progress il sar sa u l-ewwel elezzjonijiet ħilsa fid-99 il-rispett tal-dizzijiet tal-bniedem u l-ħilsin politiku. Nemmen fl-Ewropa għanna napprezzaw, dan għanna napprezzaw fil-fat namluħ din rizoluzzjoni kif is-soċjetà indonezjana issa l-ikbar pajis musulman u l-ikbar u demokrazija ta' kbira għabret dalet għal brava ġisima għal din il tolleranza u l-libertajiet politiċi, ċivili, reliġjużi u sessuali. Fl-Indonezja kif ukoll fl-Ewropa aħna naraw kif l-estremisti u l-fanatiċi jħedġu il-mibeda u l-intolleranza bħal marajna il- kwistjonijiet tal-Papa kif ukoll dawk li segwu l-Ħamadija. Kull imkien hawnhekk fil-fatt din hija raġuni il-għala aħna għandna niġġieldu kontra din l-ideoloġija u għandu jkun hemm kastik xira u nittama illi tinqara din ir-riżoluzzjoni bħala espressjoni ta' solidarjetà u tħeġġiġ għal dawk in-nies li jgħixu fis-soċjetà ċivili Indonezjana fil-gvern, fil-parlament, fil-ġudizzjar kif ukoll fil-medja dawk kollha jiġġieldu għal diskriminazzjoni u għanqas ta' kastik. U soċjuwati l-armla tal-dak ta' muni li tant il-kampanja favori drittijiet ċivili u dawk illi u dan ir-reat qatt ma Tres u l-inġustizja nixtieq infakkarhom hawn. Joint motion to resolution. Grazzi mozzjoni. Issa dawk favur, dawk kontra, Astenzjonijiet għaddiet. Issa naddu għal mozzjoni ta' risoluzzjoni fuq l-Indja. Il-mozzjoni riżoluzzjoni ta' li FD dawk favur. Astenzjonijiet ma' ditx. Mozzjoni Riżoluzzjoni Il-President tajt li l west. Emenda numru 2 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet ma' ditx. Emenda numru wieħed favur dawk kontra astensjonijiet għaddiet. il konġunta roll call votazzjoni miftuħa. You've all voted, the vote is now. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. il-minuti ta' din is-seduta se jingħaddu l-Parlament tal-approvazzjoni fil-bidu tal-seduta li jmiss jekk mawx um, jekk mawx oġġezzjonijiet ngħaddi il-mozzjonijiet lill persuni u l-korpi imsemmija fir-riżoluzzjoni. Din is-seduta tal-Parlament Ewropew